wara il-rapport sullajnin. Dan hija tibdil, tibdil għazajr fil-agenda tal-lum, fil-verrej tal-lum. Allora, aħna adottajna l-agenda. Aħna nkomplu bl-ewwel punt li għandna fuq l-agenda tagħna. L-ewwel punt huwa eh, dikjarazzjoni tal-President tal-Parlament fuq deportazzjonijiet immassa mill-Istati Baltiċi fl-1941 wara id-dikjerazzjoni ħajkonna dibattitu qasir u rappresentanti mill-gruppi politiċi jkunu jistaw jgħidu uh, xi ħaġa fuq dan is-suġġett. Sinjuri, kollegi, <clears throat> u dan ix-xar li aħna qed naraw 17 anniversarju tal-deportazzjoniet massa li saru mill-Unjoni Sovjetika mill-żona li kienet ġiet okkupata mill-1940 fl-Stati Baltiċi dawn id-deportazzjonijiet kienu indirizzati biex ineħħu dawk l elits politiċi u ekonomiċi u xjentisti ehm, u rappresentanti ta' ċirklu politiku ġew eliminati u persuni oħra wkoll. Dawk li kellhom xi ideat ta' indipendenza biex għandna bżonn niftakru l-mijiet ta' eluf ta' vittmi ta' terror sovjetiku fl-istati baltiċi. Aħna għanna bżonn ukoll nikkondennaw il sistema totalitarja tal-Unjoni Sovjetika il-suffriment tal-nazzjonijiet tal-Latvja, Litwenja u Estonja ta' il-determinazzjoni u s-saħħa biex wasluhom biex ikunu membru tal-Ewropa waħda. Nfakkarkom li 22 ta' Ġunju aħna ħa nikkommemoraw il-70 anniversarju tal-attak tal-Ġermanija ta' Hitler fuq l-Unjoni Sovjetika li fisser li daw l allianzi li kellhom bejnietom ġiet farka. Dan huwa perjodu importanti eh, li niftakru daw l-affarijiet huwa importanti għalina għax aħna għandna kollegi mill-Litwanja, mill-Latvja u l-Estonja mana u dana juri li l-Ewropej kapaċi jisuperaw l-xkil u diffikultajiet aħna għalhekk eh, kontenti li qed nagħmlu daw il-kollegi eh, minn daw tliet pajjiżi mana f'din is-sala. <clears throat> Nishtiq nistieden dikjarazzjonijiet osra mir rappresentanti tal-gruppi politiċi. Naddu fl-ewwel Assur Tun Kalam. Grazzi ħafna President tal-klim ta' solidarjetà tiegħek kien 70 sen ilu li xi 50,000 Litwan, Latvjan u Estonja ġew deportati mill-djar tagħhom fl-istati okkupati mill-Unjoni Sovjetika fil-Baltiku meta wieħed zonf f'moħħu da ċifra ħams meta zonf f'moħħhom il-popolazzjoni tal-Stati Baltiċi daw il-50 elf deportat kien ifisser xi 432.000 elf deportat mill-Renju Unit jew inkella xi 350 elf deportati minn Franza, ma fortunatament dan ma sarx f'dan il-pajjiżi. F'Mejju ta' 1941 il-tmexxija Sovjetika ridet tnaddaf l-Litwanja, Estonja u Latvija minn dawk l-elementi li kienu kontra l-Unjoni Sovjetika. Kif qal eh, il-President minn dawk l-elit politiċi u ekonomiċi. Dawk li ġew deportati eh, ġew trasportati eh, vaguni tal-bejjem għal Siberja u u partijiet oħra fej kellhom jaħdmu bil-fors. L-ġiel ġew separati mill-familji tagħhom u mibgħuta f'ħabsijiet u kampijiet ta' internament ħafna ġew eh, maqtula jew mietu hemmhekk. F'ħafna każi 50% ta' dawk li ġew deportati mietu. Id-deportazzjoni tal-1941 kien daqqa ħarta kbira lis soċjetà ċivili u demokratika ta' daw il-pajjiżi Baltiċi. Din il-vjolenza indiskriminata ħolqot problemi psikoloġiċi verament kbar għal vittmi u dan fisser li ħafna eh, kellhom emozzjonijiet eh, suppressi, eh, ċensura, passività u fenomeni oħra li waslu għal sens li mhux ħajkun hemm ġustizzja. <clears throat> Dargej Kovaljov għal li għata li t-tita terminologija issa daw kienu reati kontra l-umanità. Ġifri, din l-opportunità li għanna biex nfakru daw 70 sena u biex nifmu li dal li moddi ta'kom u li moddi ta'na u koll u viċa versa. Il-reati kontra l-umanità ehm, ta' dak iż-żmien għandu hija parti mill-istorja komuni Ewropea. Kollegi, eżis kollegi nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni u solidarjetà biex l-istati Baltiċi eh, kellhom u li ilhom eh, kienu ilhom jistennew għal daw snin kollha. Dziękuję bardzo eh, pan Hannes Swoboda w imieniu Grazzi ħafna. Noddi u l-Onorevoli Hannes Zvobra fisem il socialisti Demokratiċi. Grazzi ħafna, President. Kallem kollegi mill-Istati Baltiċi, kollegi, l-lum għedin nirriflettu fuq id-deportazzjoni massa mill-pajizi Baltiċi. Daw id-deportazzjonijiet u kienu episodju verament ikraħ fl-istorja tal-Europa. Fis-seklu li għadda, <coughs> għan jibqa f'muħna bħala seklu ta' deportazzjonijiet u aħna niftakru dawk il-vittmi ta' dak it-trattament mhux uman. Aħna nixtiequ li jkun hemm spjegazzjoni sħiħa tal-atroċitajiet li saru taħt Stalin. U aħna m'għandniex nħarsu lejda bħala attakk politiku fuq Russja, aħna nappoġġaw lill russja biex taċċetta l-istorja tagħha bħal bħal kwalunkwe pajis fl europa għandu aspetti zbieħu u oħrajn li mhuwiex. Nitkellmu naħsbu wkoll dwar ir-Rumeni li ġew mm, eh, eh, mibaw tal-barra minn Turkija, tibdil ta' popolazzjonijiet bejn il-Turkija u l-Greċja, u deportazzjoni li saru kol f'nofs is-seklu, il-reġim nazi u il-reġim tal-Unjoni Sovjetika, komunist. Deportazzjonijiet wara t-tini il-gwerra dinija u koll ħalqu ħolqu ġrieħi gbar fej kunem miljoni ta' nis u wkoll fi żmien e, e, e, il-krol tal-Jugoslavja. U hemm kien hemm ħafna fażijiet ta' deportazzjoni rridu naċċettaw narfu l huma dawk li kienu u nkwestjonaw raġunijiet folos li ġew moti għal bżonn ta' daw id-deportazzjoni. Għandna bżonn ukoll nistabrixxu min kien responsabbli kif qed nagħmlu fil-każ ta' Miladic. Imma l-risposta u l hija l-unifikazzjoni tal-Ewropa tal-Baltiku magħna għanna bżon għarfien ċar li dan il-proċess ta' unifikazzjoni Ewropea għadu ma temx din dan il-xogħol istoriku mhux ħaġa li nagħmlu għalina biss imma biex nfakru l-ħafna vittmi ta' deportazzjoni fl-Ewropa. Nis fil-politika fl-Ewropa ħadmu fuq dan il-proġett. Nfakru l-dikjerazzjoni ta' Danzig u d li saru mill-presidenzi Pollakka u Ġermaniza aħna nixtiequ nishtiqu nitalmu mill-modi u hekk Nridu narfu x'qed jiġri pempju fil-każ tar rumeni Għandna bżonn nkunu nafu ehm, x'qed jiġri meta ċerta pajjiżi jiġu mibgħu tal-ura l-pajjiżi Arab. U għandna aħna għandu attenti biex ma nippermettux li l arloġ jiġi mreġġa lura. Aħna għanna narfu dawk il-soffriment ta' dawk il-vitmi ta' deportazzjoni u għanna bżon nkomplu fil-proċess ta' da' unifikazzjoni Ewropea li huwa l-uniku garanzija kontra tip ta' aġir bħalma kien hemm modda ma nix ninsew ma nix ninsew l-avvenimenti ta' tini gwerra dinija u wara dawn għadhom relevanti issa u dan huwa importanti għal proġett komuni tagħna, grazzi. Dziękuję panie wiceprzewodniczący, pan. Grazzi ħafna. Issa, Isur Langis Don Donskis, fisem l-aldej. Grazzi ħafna, President tal-Parlament, kollegi. Id-deportazzjoni tal-residenzi tal-Baltiku fl 1949 kienet waħda mill-avvenimenti traġiċi li seħħu uh, fis-seklu li għadda il-ħajja ċivili f'dawn il-pajjiżi, dawn il nazzjonijiet eh, izolawhom. iżolawhom. Din l-iżolazzjoni spiċċat fl-1990 meta stajna nitkellmu eh, dwar avvenimenti ġodda f'dawn il-pajjiżi tal-Baltiku. Fl-2004 mbagħad dawn il-pajjiżi l-Estonja, l-Latvja u Litwanja issieħbu fl-Unjoni Ewropea. U dan kien eh, punt kruċjali fl-istorja tal-pajjiżi tal-Baltiku. Rappreżentanti progressivi ġew deportati u dan kien sinjal uh, Eh, tal-politika eh, l-inġinerija ta' Stalin biex ineħħi l-aqwa mħuħ mill-pajis. Din hija l-istorja llum. Għalhekk President, kollegi, illum qegħdin nikkommemoraw dawn il-fatti il-70 anniversarju ta' dawn id-deportazzjonijiet u il-fatt li aħna għedin kommemeraw din il-ġurnata għed nerġaw niksbu, għed nerġaw e, nifukaw fuq il-solidarieta fl-Europa. Grazzi. Robert Gile, issa għall-ECR. Grazzi, President. Għal-kem il-deportazzjoni f'Ġunju eh, ta' dawn residenti mill-Baltiku f'Ġunju tal-1941 kienet umiljazzjoni kbira il-persuni eh, anka fl-1994 indbatu lejn is-Siberja. is siberja Minkejja dan kollu li seħ dak iż-żminijiet u ħafna li qasbis jafu x'ġara dakinhar. Ir-reġim ta' Hitler ġi kundannat imma r-reġim ta' Stalin il-ġenoċidju ta' eh, Stalin fċertu ċirki politiċi eh, għadu xorta eh, jitqis bħala xi ħaġa li wieħed m'għandux jevalwa u jitkellem dwarha. Dan kellu impatt ħażin fuq il-psikoloġija tal-poplu tal-Baltiku. U kif intqal dan u koll eh, wera nuqqas ta' solidarjetà ma' dawn iċ-ċittadini. Għalfejn in-nazzjon tiegħi għadu sissa jisma il-verżjoni sovjetika ta' dak li seħ dikinar illi ma kienx hemm jiġifieri il- uh, il- uh, pat bejn Molotov u Ribbentrop għalfejn għanna nibqaw nisimaw sissa eh, dan eh, dawn l-affarijiet li dawn l-affarijiet ma seħħawx Jina għalek uh, inħedġeċ lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel mill-aħjar li tista biex uh, eh, isiru l-investigazzjonijiet f'dawn ir-reati eh, illi seħħu biex bekk inkunu nistgħu nikkundannawhom fil-beraħ. Grazzi ħafna. Uh, L-Onorevoli Franzo Bermajer issa. Grazzi, President. Hitler u Stalin għamlu ċara x'kienu l-interessi tagħhom fl-Ewropa ċentrali u r-riżultati kienu diżastrużi speċjalment tal-pajjiżi tal-Baltiku. Il-deportazzjoni tal-mexxejja u tal-elit saħħow f'dawk l-iljili ta' Ġunju minajr lebda twissija persuni tieħdu minn djarhom, tieħdu minn mal-familji tagħhom din ġi dikjarata bħala eh, rejat kontra l-umanità u eh, aħna nikkommemorawha fl-14 ta' Lulju fl-Estonja. Aħna però rridu nħarsu lejn dan fil-kuntest ta' Estonja indipendenti u importanti illi niftakru fl-14 ta' ġunju u anka f'dak illi seħemmek u fis-sofferenza illi kienem. Grazzi ħafna ta' dawk l-istqarijiet u nagħlaq dan id-dibattitu il-punt li jmiss fuq eh, l-aġenda u rapport ta' sur Lajnen il-kontijiet eh, ekonomiċi ambientali tal-Unjoni Ewropea u nixtieq issa ngħaddi il-mikrofonu lir-rapporter l-Onorevoli John Linen. President, eh, Komissarju, kollegi, illum edin id-diskutu